tħassib tagħna u tlabna li jkun hemm proċeduri li jkunu ġusti fil-proċessi u l-proċessi jisiru uh, b'mod tajjeb. Issa, għalek, id-dibattitu fuq il-Guantanamo, issa e, eh, inala u nivvutaw aħna wara li niddiskutu il-punt li misli għal ukraina il-kazijiet ta' Julia Timoshenko u membri oħra tal-gvern eh, ta' qabel. L-Onorevoli għenin għandu minuta u nofs biex introduċi il-dibattitu. President, l-SND Iħossu li l-izvilup eh, ta' demokrazija fil-Ukrajina hija importanti ħafna u ma jistgħu jsiru l-ebda kompromessi f'dan ir-rigward Laqqas ma nistgħu nħallu fatturi influenza għal gvern attwali ħal inizjattiva biex jitejjeb il-leġiżlazzjoni u jiġielet kontra il-korruzzjoni u aħna għandna ninkoraġġu ngħinuh f'dan e, f'din il-biċċa xogħol it-tneħħija tal-impunità e, għall e, elitisti għandu jgħin biex l-Ukrajna toqrob iktar lejn l-Unjoni Ewropea. Llum lum però nistaw aħna niġu akkużati illi eh, aħna għedin nwarbu fil-ġemp l-eċċessi li saru mill-gvern ta' qabel, il-gvern ta' Timoshenko. Pero fl-istess waqt, aħna għanna dritt illi ninterferixxu fil-kustjonijiet interni tal-Ukrajina u li anka eh, nixtu dubju fuq il-xol tal-prosekutur eh, ġenerali l-EPP jitkellem dwar il-responsabilta eh, kollettiva imma U importanti li konna approċ bilanċjat, kiku kena approċ bilanċjat, konna probabli naqblu fuq uh, il-rezoluzzjoni u anka kienet stejna biex insaħħu il-relazzjoni ma tana mal l-Ukrajna imma palissa għanna qoddimna din il-konfrontazzjoni għalek aħna għanna il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-grupp tana.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 aħna nafu l-drittijiet tal-bniedem huma universali. Daw ma japplikawx allura għall ukraina minħabba li l-kustjoni hija waħda domestika, m'għandniex aħna ġifieri ninterferixxu għax hemm involuta fin-nofs il-proprjetà tal-pajjiż. L-universalità tal-valuri jiena naħseb li m'għandix tiġi eh, iddubitata. Grazzi ħafna jgħid l-onorevoli. Minn flok nitkellmu dwar l-involviment tal fil-politika domestika, eh, eh, eh, għanna nqodu attenti li aħna ma ninterferixux fil-proċessi ġudizzjarji li jkunu għaddejjin huwa importanti illi aħna ma ninfluenzawx mod politiku ix-xogħol ta' sistemi tal-qrati fil-pajjiż. U dan iseħ uh, uh, ukoll u kol anka fil-istati membri infusom, Iva, onorevoli Possilt, il-drittijiet tal-bnidem rridu eh, kull kullimkien. Sorry, Mr. Tuck, you can't have blue card. At ma tistax eh, tagħmel toli blue card għal risposta jgħid il-President. Eh, imbagħad ikollok kien biex titkellem. Mela ħana di il-mikrofonu l-Onorevoli Koliċeka. Grazzi Em, momenti fejn jiena laqas nkun irrid nemmen il-lajnejja. U dan kien meta rajt il-rezoluzzjoni dwar il ukrajina Jiena ma nistax nifhem kif donnu hemm min jippretendi li jkollu trattament speċjali. Il-Parlament Ewropej aw Ewropew jitlob konsistenza fir-rigward ta' korruzzjoni. Imbagħad eh, fl-istess waqt jagħti għażil lil xi politikanti ieħor li kien akkużat ukoll bi frodi mingħajr investigazzjoni tal-każ. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-Ministru eh, Dani Eja niġildu l-ewwel net eh, eh, kontra l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. U mbagħad naqraw ukoll il-kostituzzjoni ta' pajjiżi oħra u naraw il-fatti kif huma. Imbagħad eh, meta nkunu għamilna dan kollu, imbagħad inkunu nistgħu nippritkaw lil pajjiżi oħra il-gwe ta' ma mal-punti ġenerali dwar ir-reżoluzzjoni imma mbagħad għandha dubi kbar dwar eh, punti speċifiċi għalhekk aħna qatt ma nistgħu nappoġġjaw din ir-reżoluzzjoni. Imma issa kellim ieħor. Grazzi ħafna, President. Sfortunatament, Iva, em, għalfejn nikritikaw is sitwazzjoni fil-Ukra għajna specialment il-mod ta' kif Eh, eh, eh, qegħdin jitnaqsu il-fondi u anka u anka il-mod ta' kif qed tiġi użata il-liġi kriminali u l-mod kif qed tiġi imxekla l-oppożizzjoni. fil-kas ta' Lutsenkos dan wasal għal pjena ta' ħabsa u Rajna u kol il-kienem eh, numru ta' anzi kienem eh, numru ta' tiħrik kienem anka ħarrek anka eh, il-Tumishenko dan se jkun speċi ta' prova għal kredibilità li il-pajjiż l-Ukrajina edha tħaddan tassew il-valuri Ewropej. Hemm blue card oħra. Taċċetta? Jistaqsi il-President. Grazzi ħafna President. Jiena naqbel uh, miegħek ma' numru ta' punti u nafu kemm huwa importanti illi eh, eh, pajjiżi tal-vant tal ewropa tal-vant Eh, eh, li jersqu iktar lejn l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea. X'taħseb inti li perspettiva politika bħal din għandha tingħata wkoll is-soċjetà tal-Ukrajna? Inti tkun lest illi tgħid illi it-triq lejn l-Ewropa hija waħda miftuħa u eh, lesti tappoġġa stqarijiet bħal daw fil-Parlament? il-triq għall-Ukrajina fl-Ewropa mhijiex qed tiġi promossa eh, bil-mod ta' kif qiegħed bl-imġiba tal-gvern palissa. President. Eh, President. Illum mhux qegħdin hawnhekk niddiskutu jekk Timoshenko u hijiex innoċenti u le. Dan mhuwiex il-punt għax l-awtoritajiet tal-Ukrajina għalqu għajnejhom Eh, għal eh, mod tajjeb ta' kif tista' timxi il-liġi. Aħna il-konvenuti għandu kollom mod ta' kif jiddefendu li l-om infusom u eh, il- l-akkużi għandhom ikunu akkużi eh, bazati fuq il-fatti. Aħna nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet tal-Ukrajina dwar uh, ksur tal-liġi uh, u li li ixekklu wkoll it triq taħħom lejn l-Unjoni Ewropea. Ir-raġuni għala aħna tal-ħodor naqblu ma' din ir-riżoluzzjoni hija illi aħna nħossu li eh, huwa importanti ħafna li niġildu kontra l-korruzzjoni biex ikun hemm l-istat ta' dritt fl-ukra ina biex anka nżidu insaħħu il-relazzjoni tal-Ukrajina mal-Unjoni Ewropea aħna nisħu għalhekk illi eh, il-dawn l-isforzi għandhom ikollhom proċeduri imparzjali, trasparenti u ġusti. Pero dan l-aħħar kien hemm akkużi eh, kontra Timoshenko li saw ikunu bbażati fuq eh, kustonijiet eh, politiċi, għallanijiet politiċi, għalek aħna għedin nitolbu l autoritajiet tal-Ukrajina li jaraw li l-mizuri ġudizzjari ma jiġux eh, użati b'mod selettiv għal ċertu kazijiet u għandu jkun hemm trasparenza fil-proċessi. U din hija ir-raġuni li illi aħna qegħdin nitolbu l-awtoritajiet tal-Ukraina biex eh, Eh, neħu din il-perċezzjoni li eh, l-affarijiet mhux qegħdin jintużaw b'mod ġust. għanna aħna nejnu illi l per permezz ta' programmi tal-bini tal-kapacitajiet biex l ukrajina tkun tista anka tikkonforma mal eh, miżuri tal-Unjoni Ewropea. Madam Basescu. Mela nibdew issa bil-kellima tal-gruppi politiċi, nibdew bis-Sinjura Basescu. Grazzi, Sur President. Is-setat prezenti għaddejjin bil-azzjonijiet kontra il-gvern ta' qabel sabiex intimidaw u idajfu l-oppozizjoni u dinet ħassibna ħafna għal mod kif qed tintuża il-ġustizzja għal anijiet politiċi kondizjoni selettivi li huma imdawra kontra il-membri tal-oppożizzjoni. Dan fil-fatt jedet id-demokrazija fil-Ukrajina. Aħna nitolbu l-awtoritajiet ta' Kiev biex sabiex jiggarantixxu tħaddim imparzjali, indipendenti u trasparenti tal-ġustizzja. U dan permezz ta' proċess ġust fil-każ tal-akkużati. Fl-istess ħin aħna nitolbuhom li jirrispettaw ir-regoli ta' stat demokratiku kif ukoll jiggarantixxu id-drittijiet tal-bniedem u dawn huma obbligi li jinsabu fil-sħubja tal-vant. Aħna nħossu dawn huma prinċipji essenzjali sabiex inkunu nistgħu mmexxu qudiem il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina anka fil-perspettiva tal-konklużjoni tal-ftehim ta' tal-ftehim li għandu jkun hemm. Issa fissem l-SND l-Onorevoli Ottenberg. Grazzi ħafna sur President. Waħda mill prioritajiet tal-presidenza pollakka li ġejja hija li nsaħħu l-sħubja tal-Vant u l-Ukrajna huwa wieħed mill-imsieħba aktar importanti u ħaj benefika propju minn dan. Fl-istess ħin jiena nixtieq ngħid li jekk l-Ukrajina trid toqrob lejn l-Unjoni Ewropea se jkollha bżonn tadotta standards ċari Ewropej anke għal dik li hija l-ġudizzjarja ma tixħiċ dawl tajjeb meta naraw dak li qed naraw bħalissa fl-Ukrajina. jiġifieri fejn għaddejjin l-akkużi u l-użu selettiv tal-rati. Għal daqstant jiena nilqa l-istqarrijiet ibbilanċati minant is-Sinjura Timoshenko nifissa u jena naħseb li fil-qafas tal-kooperazzjoni tagħna ma' l-Ukrajina jena naħseb li għanna bżon ta' strumenti speċifiċi sabiex nkunu nistaw nejnu l-Ukrajina qed nitkellem dwar grupp tal-pariri li forsi kun jista' jgħin l-Ukrajina biex tagħmel riforma tal-ġudizzjarja tagħha. Inkunu nistaw pereżempju nejnuhom fit-taħriġ tal-propju tal-qasam ġudizzjarju nejnuhom iħarġu l-imħalfin u jina nittama li il-presidenza Pollakka ħatiħu din il-pozizjoni fil-Kunsil. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma li sur Donskis fissem il-Liberali u Demokratiċi. Grazzi, Sur President. Kollegi, l-Ukrajna hija demokrazija. Għal daqstant aħna nistgħu nibatu tħassib tagħna u nibatu messaġġ lil alleat u ħabib tagħna bħalma nafu ħatmu perfett f'din id-dinja. Iżda skont l-standards politiċi u normi politiċi Ewropej iżda wkoll skont il-loġika tad-demokrazija li aħna nippretendu l-awtoritajiet tal-Ukrajna ma jabbużawx mis-seta tagħhom billi jinkoraġixxu u jagħmlu każijiet il-qorti motivati politikament u aħna nippretendu li jkun hemm smih ġust ġust u mhux e, tpattija politika. Is-Sinjura Timoshenko, il-membri l-oħra tal-gvern e, tal li kien hemm fl-Ukrajina li ilhom opponenti tal-gvern li hemm bħalissa, irridu naraw li dawn l-ewwel net, l-ewwel qabel kollox huma ċittadini ta' stat demokratiku. Iżda dan ma jfissirx ovvjament li aħna qegħdin niddefenduhom għal dak li għamlu, aħna sempliċiment nixtiequ nfakru ħbib tagħna eżattament id-demokrazija kif taħdem. Grazzi. Mr. Tanok and the Conservatives. Is-Sur Tanok fissem il-Konservativi u l-Reformisti. Sitt snin wara r-rivoluzzjoni għall-ex Prim Ministru Timoshenko issa qegħdin eh, jitpoġġew f'qudiem il-qorti għal eh, ċertu affarijiet li għamlu waqt li kienu fl-uffiċċju meta kienu fil-gvern, jiena naħseb din hija xi ħaġa li qed tiġi mm, mexxija l qudiem brida politika. Aħna ma nix ninsew li Revoluzzjoni Oranġo, l-Orange Revolution, kienet risposta wkoll tal-tentativi li Fl-2004 insterqet l-elezzjoni presidenziali u dan ma ġar xej kontri. Sinjura Timoshenko għanda l-appoċ tal-Ukrajina tal-punent u għanda l-appoċ ta' miljoni ta' ċittadini. U issa dawn l-aħħar eh, akkużi tal-budget li kienem xi frodi fil-budget tal medicini ma kienieċ kontra is-sur Mitnik għax eh, li kien fil-fatt responsabli għal dak il-tejjim għax issa reġa sar ministru. Jekk aħna ħanaraw dak huma ħajaraw eżattament x'ġara politikament irridu nagħmlu dan mod miftuħ. U il-mistoqsija tiegħi sur Bgejnin, inti għandek fiduċa fl-imparzjalità politika tal-Uffiċċju eh, tal-Avukat Ġenerali fl-Ukrajina, tista' tirrispondi sur Kummissarju. Grazzi ħafna sur Paxka. Grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Ix-xena politika tal-Ukrajina hija markata minn mezzi ta' gvern li għandhom eru eh, fil-flera eh, tal-Sovjetika. Daw kienu mexxeja politiċi tar-revoluzzjoni, l-Orange Revolution, partikolarment il-Sinjura Timoshenko, iżda ma kienx sigrit li l-unika raġuni għal kriżi tal-gas li affettwatna fil-bidu tal-2009 kienet tilwim bejn il-President Yushchenko u Timoshenko u l-familji tagħhom dwar il-profitti tal-gas. Jiena naqbel li l-użu ħażin ta' kriminalizzazzjoni mhux ġustifikata ta' opponenti politiċi biex wieħed ixekkel l-oppożizzjoni hija xi ħaġa ħażina ma' ridikola li wieħed jgħid li l-ebda membru tal-gvern ta' Timoshenko qatt ma' xi ħażin il-gvern ta' Tiboshenko tilfu l-elezzjoni għaliex il-ċittadini komuni ma kienux lesti li għal għajnijom għoddim korruzzjoni wisa. Għal sant, jekk aħna verament irridu nejnu l-Ukrajna biex tiżviluppa soċjetà demokratika u miftuħa, e nifukaw fuq rakkomandazzjonijiet sistematiċi. Iżda ma eja ma najdux li xi mill-personalitajiet li forsi intom tafu bihom għanna narawhom f'dawl differenti għaliex hemm ġustizzja għal kulħadd fl-Unjoni. Grazzi, wis issa ngħaddi l-kelma sinjura Rojtova. Grazzi. Signori, il-mezzi ta' kif tiġu investigati dawn il-ksur tal-liġi mis sinjura Tiboshenko u oħrajn ti komprometti il-ġustizja Ukrajina, l-Pulizija u l-Gvern. Dawn it-tip ta' eh, persekuzzjoni mor lura propju għall-era ta' reġim komunist totalitarju tal-seklu 20. U din hija kwistjoni sensittiva għal dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu propju taħt dawn ir-reġims. Aħna dak li qed naraw huwa l-abbuż ta' seta politika biex jiskreditaw lil eh, rivali tagħhom politiċi li xi ħaġa li mhix aċċettabbli f'soċjetà demokratika. U din tikkomprometti l-indipendenza tal-ġustizzja tal-Ukrajina fid-dawl tad-din fil-fajnejn id-dinja. U nixtieqkom tieħdu eh, eżempju mill-Repubblika Ċeka biex tagħtu għażil lil dawn il-politiċi persekutati kif ukoll tikkonsidraw il-possibilità ta' sanzjonijiet kontra l-Ukrajina għalina jekk is-sitwazzjoni ma tittejjibx. Grazzi ħafna, se ngħaddi l-kelma lis-Sur Koval. Grazzi ħafna. Jiena ikun naf x'inhu s-suġġett fil-fatt ta' dan id-dibattitu, il-fatti ma ċari. X'ħan għamlu? Nejnu lil dawk li qed jiġu persekutati? Perseguitati? jina naħseb li iva, iva kbira, iżda u koll rridu noħorġu ċertu konklużjonijiet, u konklużjonijiet rridu noħdum u koll, eh, rridu joħdum u koll l-autoritajiet fl-Ukrajina. Jekk inti tixtieq li jkollok demokrazija fl-Ukrajina trid tirrispetta l-oppożizzjoni. U din hija xi ħaġa li trid tintqal mod ċar. U hija xi ħaġa li rridu ngħidu hawnhekk ukoll. U din kienet ukoll l-esperjenza ta' Repubblika Ċeka, ta' Slovakkja, kif ukoll anke parti tal-Ġermanja. Aħna rridu ngħidu li hemm spazju, hemm post għall-Ukrajini fl-Ewropa U dan ikun eh, xikun il-partit li qiegħed jiggverna din dan pajjiż partikolari f'dan l-istadju partikolari. U jiena naħseb li din hija xi ħaġa rridu ngħiduha b'mod ċar. Jekk aħna ma nagħtuhomx din l-ambizzjoni, ħan nispiċċaw naraw li dan il-pajjiż jispiċċa jaqalura mhux jimxi quddiem. Iġbi dan ura r-rol tagħna rridu niftħu il-bib tagħna u rridu nkunu lesti li nazzardaw ftit. Grazzi ħafna. Sur Migalski, Iva, grazzi nishtiq najt li nikwotansi li l-min li l-Ukrajini kienu l-alleati tali ħbib tana u Iva naqbel, naqbel li jirdu, attenti kif nittrata ħbib tana fi Kiev u u koll li jina naqbel ma tħassib tijak. Jena minix sodisfat bil-mod ta' kif id-demokrazija tal-Ukrajina et topra partikolarment fid-daw ta' dak li jġri għal dak li huma drittijiet tal-bniedem, ma nistaqsikom dan il-mistoqsija. Intom x'għamiltu? Intom il-koll. Li ikkundannajtu is-sitwazzjoni fl-Ukrajina. Intom x'għamiltu, sinjuri? Sabiex tibatu messaġġ ċar li l-ħbib tagħna fl-Ukrajina. Intom għattulom li forsi xi darba fuq din l-agenda aħna ħankunu lesin nilqaw delegati Ukrajini u d-demokrazija u l-istat ta' dritt jiddependu fuqna u kol sa' ċertu punt u ma' ninsax dan il-punt. Now we move. Herr Posselt hat blaue Karte. Ich möchte den Kollegen nur fragen, ob er nicht weiß. Karta blu. Iva, jena nishtiq sempliciment nistaqsi kollega tijaj, inti ma tafx li aħna f'dan il-parlament appoġġajna riżoluzzjoni maġġoranza kbira u jiena fil-fatt kont favur fejn aħna edna li l-perspettivi Ewropej tal-Ukrajna ġew imsemmija b'mod ċaru mhux l-ewwel darba li ġrat il-ħaġa. Iva, grazzi ħafna sur Posselt. L-ewwel net, Iva naf li ġara dan, it-tieni net grazzi ħafna dik ir-riżoluzzjoni. Iżda mistoqsija hija din, dan l-aħjar nistgħu nagħmlu Dan huwa l-aħjar messaġġ nistgħu nagħtu lill-kollegi tal-Ukrajina. Issa huma jinsabu fi ġlieda kontra dak li aħna fil-Polonja u repu dawk ta' Repubblika Ċeka kena nitrattaw fil-passat, kena nġildu kontra fil-passat. U kemm batu messaġġi pozitivi l-gvern eh, Ġermanis. Ta' bis, etnara li Sur Kelly xti jitkellem, Sur Kelly. Uh, the road to democracy is often a slow and tortuous one. Il-triqa demokrazija ħafna drabi hija waħda twila u ibsa. Hemm pajjiżi li jiċċalqu mod aktar maġġel minn oħrajn. U aħna qed naraw li l-pajjiżi dawk li kienu flex eh, Unjoni Sovjetika qed jiċċalqu mod maġġel mhux ħażin, oħrajn jimxu aktar bil-mod u fil-fatt l-Ukrajna waħda minnhom. Iżda nridu nammettu li kien hemm progress eh, tista' timxi aktar il qudiem iżda biex ikollha demokrazija reali trid tippromovi l-ewwel is-soċjetà ċivili. It-tieni net eh, m'għandux ikollha l-kontroll tal-istat partikolarment tal-NGOs, tilet net irid ikollha ġudizzjarja indipendenti, raba irid ikollha pożizzjoni b'saħħitha għaliex ma jistax ikollok demokrazija tajba jekk ma jkollokx oppożizzjoni ħilsa b'saħħitha u li semma leħena. U aħna fl-Unjoni Ewropea rridu ninkoraġġixxu lill-Ukrajina li eh, jimxu triq kollha biex jistabilixxu il-demokrazija. Għamlu progress imma qatt fadal xi għamlu. Grazzi Sur Kelly, issa ngħaddin kelma lis-Sinjura Asaja. Emmies, todellakin nämä Timotsenkoa vastaan nostet... Grazie, President. Iwa ta' bilħa. akkużi kontra Signora Timoshenko juru illi hija qed tiġi pressata l anijiet politiċi nixtieq infakkarkom li membri oħra tal-gvern qed jiġu akkużati b'reati ta' korruzzjoni kif intqal, aħna maħniex qorti hawnhekk, ma rridux niddeċidu aħna jekk l-akkużat huwiex innoċenti jew ħati. Aħna rridu narfu l-importanza tal-mod ta' kif taħdem il-ġudikatura. Ma trix taħdem b'mod selettiv fejn jaqbilha, imma trid taġixxi bit-trasparenza u tiddeċiedi minn għall ebda diskriminazzjoni. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lill Baronessa Ashton meta hija tkellmet dwar it tħassib tagħha marbut ma' l-akkużi illi saru u koll l-aġenda politika li jista' jkun hemm wara dawn l-akkużi. Irridu naġixxu biex niżguraw illi proċedimenti fil-rati ma jsirux għaskapitu tal-oppożizzjoni. L-Onorevoli De Silvestri. Nixtieq nitlob skuża. L-Ukrajina huwa pajjiż ħabib tagħna msieħeb tal-Unjoni Ewropea iżda l-Ukrajina rrid tadotta standards Ewropej fl-amministrazzjoni tas-seta eh, tal-ġudikatura li qegħdin naraw li fl-Ukrajina huwa karatterizzat minn aġenda politika u xi drabi jkun proċess politiku biss. Qegħdin jiġu akkużati l-avversarji politiċi biex jissiktu lill-oppożizzjoni l-eks Prim Ministru Timoshenko u l-ministri tagħha qegħdin jiġu attakkati bil-arma ta' dawn il-proċessi farsa minflok bi proċess serju u trasparenti. Il-gvern tal-Ukrajina irrid jirrespetta l-oppożizzjoni mingħajr ma juża din l-arma tas-seta tal-ġudikatura. Irrid jirrispetta wkoll l-istat demokratiku u drittijiet tal-bniedem kif hemm miktub fil-ftejimiet tal-sħubija tal-Vant. Grazzi. Grazie, Madam Korhola would like to speak. Grazzi, Signora Corhola. Grazzi, President. L-ex Prim Ministru tal-Ukrajina, Signora Timoshenko, ġiet akkużata b'ħafna reati ta' korruzzjoni. Ija, ridet tiġi ġewwa Brussel biex tilta' amana, jekk nistab ħatja ta' dawn l-akkużi, hija tista' tiġi mitfuqa l-ħabs għal 10 snin qegħdin naraw kwistjonijiet diffiċli hawnhekk u jista' jkun hemm raġuni politika wara uħut minn dawn l-azzjonijiet. Għalhekk jidher illi uħut mill-akkużi kontra persuni politiċi fl-oppożizzjoni magħhom qegħdin naraw illi qed ikun hemm il-pressjoni u nuqqas ta' trasparenza fil- proċeduri, proċedimenti legali kollha Għaldaqstant irridu niddefendu l-istat ta' dritt, irridu mmorru pass ieħor fl-Ukrajina, irridu niżguraw illi demokrazija titkattar f'dan il-pajjiż. U il riformi illi ma sarux sa minn żmien ir-rivoluzzjoni, dawn il riformi għandhom issa jitwetqu l-onorevoli Matula. f'din ir-riżoluzzjoni dwar is-suġġett tal-eks membri tal-Gvern tal-Ukrajina hija meħtieġa biex inħarsu l prinċipju ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Nibdew bil-prinċipju tal-rispett tal-ħarsin tad drittijiet tal-bniedem. Għalhekk hemm interferenza tal-awtorità politika fil-ġudikatura. L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa lil membri tal-gvern preċedenti tal-Ukrajina biex jiġi mħares il-prinċipju tal-wieħed ikun innoċenti qabel jinstab ħati Jiena nixtieq nitkellem dwar il-ħtieġa li jitwettqu ir-riformi fl-Ukrajina, irid ikun hemm konformità mal-liġijiet tal-komunità biex l-Ukrajina tkun tista titqarreb lejn l-Unjoni Ewropea. Is-suċċess tal-proċess ta' riforma li jibda fl-Ukrajina ser jiddependi fuq il-ħarsin tal-prinċipju demokratiċi tal-istat ta' dritt u ta' trasparenza. Frabta ma l-akkużi kontra Timoshenko l-membri l-oħra tal-gvern Ma nistawx inwieġbu babbus ta' poter. Ma nistawx naqblu ma dan il-fenomenu ġewwa l-Ukrajina. Grazzi. Grazzi. X'inhi il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar il-każ Timoshenko, il-Kummissarju? Il-Kummissjoni qed issegwi l-iżviluppi fl-Ukrajina b'attenzjoni kbira bħalma qed tagħmlu intom bħala parlament. L-eks membri tal-gvern tal-Ukrajina, is-Sinjura Timoshenko, is-Sur Lutsenko fost l-oħrajn, aħna qegħdin namlu sorveljanza ta' dak li qed jiġri fl-Ukrajina, inna namlu dan mill-bidu tas-sena. Konsiderazzjonijiet politiċi li jistaw ikkunu wara l-akkużi li qegħdin jiġu mħejja kontrihom aħna qegħdin insegwu bir-reqqa l-iżviluppi. Il-rapport ta' progress dwar l-Ukrajina li ġi publikat ftit tal-jiem ilu jagħti stampa sieħa tas-sitwazzjoni ġewwa l-pajjiż. L-apprezzament tas-sitwazzjoni tagħna hija li xejn ma nbidel xejn sinifikanti hemm bżonn ta' riforma sieħa tas-sistema tal-ġudikatura fl-Ukrajina Ir-rapport jgħid illi hemm bżonn ta' konformità mal-istat ta' dritt f'rigward rigward tal-prosekuzzjonijiet kriminali hemm bżonn ta' proċedimenti fil-qrati ġusti parzjali biex dawn ma jiġux użati għal raġunijiet politiċi irridu namlu differenza bejn ir-responsabilità kriminali u ir-responsabilità politika. Kull applikazzjoni arbitrarja ta' regoli ta' sistema legali kriminali, kull abbuż ta' detenzjoni qabel il-proċess hija xi ħaġa illi tħassibna mhux ftit. hemm persuni li huma esperti dwar l-Ukrajina dwar il-liġi kostituzzjonali u ta' bilħa jekk naraw ma' min tinnegozja l-Ukrajina huma wkoll imħasba dwar dak li qed isseħħ fil-pajjiż. Issa l-opinjoni tal-Venice Commission tal-Kunsill tal-Ewropa trid tiġi mħarsa biex ikun hemm rimedju għal uħut mill-problemi li hemm fis-sistema tal-ġudikatura ġewwa l-Ukrajina. Il-pajjiż jinsab ħerqan illi jassoċja ruħu bisħieħ u kol ikollu integrazzjoni ekonomika mal-Unjoni Ewropea. Iżda aħna irridu sistema tal-ġudikatura indipendenti din għanda tkun waħda mill-kundizzjonijiet biex l-Ukrajna titqarreb lejna fuq smoħra. Issa qegħdin nistennew li l-Ukrajna ser tibdel is-sistema tagħha ser ikollha ġustizzja imparzjali u dan għandu jiġi garantit b'mod istituzzjonali. Jiena nemmen illi il-progress ta' l-Ukrajina fir rigward tal-Unjoni Ewropea ser jiddependi fuq dan. Dan it-qarrib ser jiddependi fuq it-ħaris ta' drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji ta' demokrazija u il-prinċipji illi jiġu adottati minn stat kostituzzjonali imsejjes fuq l-istat ta' dritt. Dawn huma prinċipji assoluti huma parti integrali mill-politika tal-viċinat Ewropea u l-arranġamenti ta' sħubija. Issa il kunsil ta' Kooperazzjoni sejjer jiltaqa' fi ftit ta' żmien u ser ikun hemm numru ta' kwistjonijiet importanti li ser jitqajmu mal-Ukrajina hemmhekk ser nibatu messaġġ ċar fil-Kunsill ta' Kooperazzjoni fejn ser ngħidu li aħna qed nistennew illi jitwettqu riformi f'dan il-qasam. Aħna nilqaw il-fatt illi l-Ukrajina trid ittem ftejjem ta' assoċjazzjoni sal-aħħar ta' din is-sena. Dan trid tagħmlu magħna iżda jekk ikollna integrazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea, mela allura l-Ukrajina trid tieħu l-passi meħtieġa biex ikollha riforma ta' taħt fuq tal-sistema tal-ġudikatura tagħha. Trid tieħu pożizzjoni aktar deċiża biex tiġġielet il-korruzzjoni ġewwa pajjiża. Ma rridu nċedu xejn lill-Ukrajina hawnhekk. Hija trid tadotta dawn ir-riformi u turina li qed tagħmilhom biex titqarreb lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna lesti illi nappoġġaw ċaqliq bħal dan b'mod konkret. Aħna inħarsu l-amministrazzjoni ta' ġustizzja diretta mingħajr problemi. Irridu hemm trasparenza hawnhekk u rridu ninvolvu l-awtoritajiet u l-oppożizzjoni. Kollegi, id-dibattitu dwar l-Ukrajina huwa issa malu u nistgħu ngħaddu għal voti. L-ewwel punt ser tkun dwar is-sitt mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-Madagaskar.